ieħor. Onorevoli Mose. Grazie. Grazie ħafna. Onorevole. Onorevoli Gertrude Jessica, Jessica Gertrude. Fejni? Fejni? Ah. grazie.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 Tajjeb, grazzi anki inti aċċettajt. Mela. L-Onorevoli Ivan David għandek l-urna A B. Xandemuze għandek C D. Onorevoli Stegrud L'urna e. EG. Onorevoli Luxman, urna Kappa. Onorevoli Borkja, LM. Onorevoli Oreċna, tmur fenne R. Onorevoli Seġurne anda S Sate. te. Onorevoli Oveva millu sadzieta. Grazzi ħafna nissida l-skrotaturi biex jersqu eh, fil-bank bank tal-prezidenza xekk nibdew jekk jistgħu jiġu għaw. Mbagħad nipproċedu għat assim tal-iskedi tal-vot qabel ma tivvutaw nitlobkom li tistennew sakemm niftaħ il-votazzjoni u tistennew il-preġizzazzjonijiet minn tiegħi. Istruzzjoni per l-użu. Issa, l-istruzzjoni għall-użu biex ngħidlek biex tivvotaw, ikkontrazzenjaw il-kaxxa eh, billi tagħmlu jekk taċċettaw iva jew taċċettawx le. Jekk intom tridu tastjenu, allura tħallu l-iskeda vojta mingħajr ma tiktbu xejn jekk tagħmlu xi żball tistgħu titolbu eh, formola ġdida u tinatalkom waħda minn flok dik bl-izbal u dik tal-izbal eh, titħassar għal kollox. Allura, dan jekk tikbu xi ħaġa żejda jew tħassruha din l formula titħassar. min irrit juża il-kabini tal-vot li jedin fil-bidu tal-port tal-bib tas-sala tistgħu tużawha dak li jridu jużaw. Irrid ikolkom il-karta tal-identità u l-badge tagħkom tal-Parlament biex turuha lill-iskrutatur jew skrutatriċi. Allora, scusate a tutti. Dawni, l-iskrutaturi qed ikopru l colla. kollha. Kollha qed jaħdmu l Alors, E gli scrutatori scrutatori jivvotaw fl-aħħar tal-votazzjoni, il-votazzjoni miftuħa. L-Onorevole Borkja deve... L-Onorevole Borkja jrid imur flurna l s Grazzi. Tutti i deputati hanno votato. Kulħadd ivvota le qed min jgħid hemm min qed jgħid le. Cari colleghi, avete votato? Yes, kollegi, kollha votajtu? Mela, l-iskrutaturi ifutaw? Kolli ngħid li jiva. Mela, l-votazzjoni hija magħluqa. Nissiedna l-iskrutaturi biex jiġu fis-sala R1.1 biex biex eh, nitfaw il-iskedi biex ah, biex nodduhom u il-ampjena tkun is-senjal biex tiġu lura għar-riżultat is-seduta sospiża sa dak il-ħin.